jena eh, prozon tajtilkom eh, l-agenda li ġita approvata fil-ġranet 3 u 4 ta' marzu. Tnejn u tlieta mem lebda bidla għal bots, għalla bots ta' agenda prezenti, però fuq dak li nixqasam ma' l-erba, l-erba 10 ta' marzu, Signora Rebecca Harms se prezenta l-konklużjoni tal-grupp Hodor u tal- eh, taxellu kunit. President, Signori, aħna tlabna illi fuq il-patata ġenetikament modifikata, aħna nishtiqu li dan il-punt jizim daħħal fil-agenda <coughs> il-patata anflora. Iċ-ċittadini fl-opinjoni tagħna huma interessati ħafna għal din il-kwistjoni. Huma mħazbin ah, imħabba din il-possibilità ta' eh, patata GMO. Il-Kummissarju tas-Saħħa fuq dak li għandu xaqsam ma l-organizzazzjoni tal-ambjent ma, eh, ma, ma ħadix konsiderazzjoni. E, eh, dan huwa skandlu fl-opinjoni tagħna u fl-aħħar leġislatura bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill ma kien hemm lebda qatt ma kien hemm ftehim fuq il-possibilità li nammettu e, il, din il-koltivazzjoni ta' din il-patata. Kien hemm ukoll e, kienem anki opinjoni kontra minn naħa tal-President Barroso. Mbagħad u wasalna għal proċedura preċiża biex ninkunu nistgħu nippermettu li tiġi mkabbra din il-pjanta modifikata ġenetikament. Għal daqstant kienem propju eh, eh, il-President jinterrompi l-kellima. Grazzi, Signora President. Jena xtaqt Nistaqsi, jekk għaw xaħat mill-kollegi prezenti jiexti jappoġġa din l-istqarrija tal-kollega, Isur Schulz. Kontra. <clears throat> Grazie President. A parti l-evaluazzjoni tal-parlamentari individuali jew tal-gruppi politiki, jena nħoss li ħaġa tajba, illi fuq eh, suġġett bħal da nistaw aħna eh, najdu l-opinjoni tagħna. Aħna ħafna drabi niddiskutu fuq kwistjonijiet li huma l-bot minna, anke jekk huma affarijiet importanti, ma din hija ħaġa li tmisna mill-qrib u eh, l-ċittadini tagħna u nixtieq illi tkun imdaħla fil-aġenda. Grazzi. Kontrastur Schulz. Grazzi, President. Jena naqbel ma tħassib tal-kollega Harms f'ħafna stati membri illum hemm kontroversja kbira fuq dan is-suġġett. Waqt il-konferenza tal-presidenzi jiena għad eh, ta' presidenti jiena ħaġa li se nirrepeti llum, jiena ma naħsibx illi tkun ħaġa tajba kieku namlu dibattitu ta' malajr minajr soluzzjoni. Ah, naħseb l-aħjar ħaġa l-komitat kompetenti eh, għanda taħtar eh, rapporter biex jitkellem u biex jistudja eh, normi tekniċi fuq il-proċedura ta' kif ġita messa din il-patata. Kollegi, Kien hemm li ħadem fuq daw, kien hemm deċiżjoni li saret. Għal daqstant, deċizjoni bħal di ma nistawx nitrattawa eh, bil-ħeffa, malajr malajr. Il-parlament ma jistax laqas jirtira deċizjoni li ġaġit eh, meħuda. Għal daqstant imżon naħtru rapporter biex jistudja l-kwestjoni biex jfittex ukoll maġġoranza leġislativa f'dan il-Parlament biex nobbligaw l kummissjoni e, e, għandi bżon ta' ftit iktar żmien biex najt il pozizjoni tiegħi. E, huwa li jkollna maġġoranza leġislativa biex nobbligaw il-Kummissjoni a bazi tal-ftehim interistituzzjonali illi nippreżentaw proposta leġislativa ġdida. Grazie. Grazie, għajt President. Kollegi, rispettaw il-regolament eh, kjoġobkom. Fil-regolament ħana hemm miktub li għanna nistaw nitkelmu kem favur kif ukoll kontra però minuta biss u ma rridux nabbużaw minn dan il-regolament għax inkella sem bidlu umbat eh, il-agenda jekk dana jiġri. Ismajna l-intervenzjoni ta' Signora Harms u minnaħat tal-gwe ejn għaddu għal-votazzjoni issa. Min huwa a favur tal-mozzjoni ta' Signora Harms? il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Kulħadd vota? Nala il-votazzjoni. Tnejn u tmenin favur, 282 kontra għal daqstant il-mozzjoni ma e, u l-agenda tibqa kif kienet. Għal ħamis ma kienem lebda talba għal bidla, għal daqstant l-agenda hija approvata għal ġimma kollha. Il-punt li jmiss issa taħt l-agenda għanna dikjarazzjoniet mill-presidenza fuq il-Jum Internazjonali tal-Mara. Kollegi, kollegi nisa u kollegi rġiel, sinjuri, aħna illum għanna ġurnata partikolari, ġurnata illi qed niċċelebraw fiha xi ħaġa illi mhux il-pajjiżi kollha jafu għax mux bizzajiet li nofru l-fjuri l-nisa tagħna, imma eja opportunità biex nitkellmu fuq eh, l-opportunitajiet indaqs, fuq l-appoċ għal-nisa li jgħixu għahedom u anki għal-ġlida eh, kontra l-violenza fuq in-nisa. E, illum e, il-Komitat tal-Drittijiet tan-Nisa u tal-Opportunitajiet indaqs hija komitat importanti f'dan il-Parlament f'Novembru tal-2009 aħna aċċettajna riżoluzzjoni biex niġġieldu kontra il-vjolenza kontra n-nisa u f'din l-istqarrija tal-Istati membri e, mal-Komissjoni biex noħolqu programmi komuni kontra din il-forma ta' violenza. L-ambizjoni tagħna hija li l-Unjoni Ewropea tkun tista' isservi ta' eżempju għad-dinja kollha fuq dan is-suġġett. Illum in-nisa ilhom ħafna iktar għax iridu nsalvaw l-Ewropa mill-tnaqqis demografiku li għaddejja minnu. Imma dana ma jistax eh, iseħħ eh, billi neħu dinjità ta' tan nisa. N-nisa li għandhom li għandhom tlieta jew erba' titfal għandu jkollhom l-istess drittijiet tal-irġiel għal daqstant bżon ta' eh, kindergartens u eh, skejjel fejn nistgħu nibatu tfal żar u dinja mm, strument importanti biex nirħu dan lan. Barra minn hekk kumbat in-nisa li jippreferixxu joqogħdu dar ma' tfal għandu jkollhom dan il din il-possibilità billi kollom detrazzjoniet fiskali ehm, għal familja kollha. l antana hija ugwaljanza totali ta' drittijiet kullimkien. Eh, diskriminazzjoni fuq il xol u diskriminazzjoni soċjali għandha tkun għandha tgħaddi għall-istorja, għandha tkun ħaġa tali moddi eh, L-irġiel u nisa għandhom l-istess drittijiet u anke għalina parlamentari l-istess eh, prinċipju għandu kiseħ. Għal dastant jiena nawgura l-nisa kollha tal-Parlament Ewropew illi u nishtiq li entkom kollegi onorev, kollegi onorevoli nista li tkunu dejjem iktar numerużi f'tin l-awla. Grazzi ħafna, sta naddu għal uh, intervenzjonijiet mill-gruppi politiċi. Fisem il-PP e sur kol. Grazzi, President. Kif inti għati l-lum e għal jum internazjonali tal-Mara, uh,